L-unika mod kif nirbħu u li nkunu il-mexxejja u dan għandu jkun. Din għandha tkun il-mira tagħna. Grazzi ħafna sur rapporter. Dan wassalna għal tmiem dan id-dibattitu. Nivvotaw fuq dal-punt nhar l-erba pitada fin-nofsija. Naddu issa l-punt li jmiss fuq l-agenda tal-lum il-rapport Moreira dwar il-preferenzi kummerċali autonomi ta' emerġenza l pakistan Ha jibda il-debattitu il-rapporter għal erba minuti. Obrigado, signora President. Grazie ħafna, signora President, signori. Dan il-rapport mhuwiex rapport li ktibt jien Jina rapporter aġittentali biex najdu hekk jina tħalt fl-aħħar minuta għaliex l-rapporter oriġinali abbanduna r-rapport u pala mexxej tal-komitat skont ir-regoli ta' proċedura ħadd l-inkarigu jien. Apparti li jiena rapporter accidentali, jiena rapporter ukoll li ħdimt taħt limitazzjonijiet konsiderevoli għaliex kelli anka nieħu l-inkarigu minkejja l-inkonvenjenza. Qed nitkellmu hawnhekk fuq eh, preferenzi kummerċali autonomi tal-emerġenza għal pakistan wara d-deċiżjoni tal-Kunsill li sejħet il kummissjoni sabiex tagħmel proposta qudiem il-Parlament u l-Kunsill. Billi dawn huma preferenzi eh, autonomi, mandom xaqsmu ma' regoli ta' non-diskriminazzjoni tal-WTO, għandu ikunem waiver mitlub minn qabel mid-WTO għal preferenzi kummerċali bħal dawn u sabiex dawn jitlu fis-seħ. Minkejja dan kollu, il-Kommissjoni dana kollu għamlet proposta qudiem il-Parlament u l-Kumitat tagħna, il-Kumitat Itre li jiena President tiegħu, illi iddeċida illi iwettaq dibattitu fuq il-rapport u riżultat tal-votazzjoni li kena u dak li prezentajna l-umor nofsinar. Fl-aħħar mill-aħħar kellna suġġett u dimna li kien kontroversjali għall-aħħar fih dan il-komitat tagħna għaliex il-mistoqsija nużawx preferenzi kummerċali bħala forma ta' għajnuna f'każ ta' emerġenza viżavi pajjiż partikolari. Il-flaħm kienet il-raġuni għala kena proposta oriġinal tal-Komissjoni. Ukoll irridu naraw kemm trid iddum din il-preferenza kummerċjali. U x'inhuma wkoll il-kondizzjonijiet marbuta ma' din l-assistenza lil Pakistan. Il-Komitat għadda proposta ta' Komissjoni sabiex naddu dawn il-preferenzi lil pakistan grazzi għal-maġġoranza ma dana kollu il-Komitat eh, Dinji dwar kummerċ koll għadda ċertu emendi illi għandhom lan illi jilimittaw l-impatt ta' dawn il-preferenzi kummerċali li jingħataw lill-Pakistan. U dan it-tibdil jinkludu fost l-oħrajn klawzola ta' salvagwardjar jekk il-Pakistan jimport timporta eh, ross ikun kun hemm anka tnaqis fid-tariffa u hemm emendi illi jitolbu illi l-Pakistan ma tnaqqax restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni fuq materja prima. Għal daqstan, Signora President, Dana kollu huwa suġġett għal waiver ta' WTO ħadd ma jaf meta dan se jintalab u meta se jingħata. Jista' jkun li l-isforzi kollha tagħna jispiċċaw superflui ma dana kollu dan jirrappreżenta opportunità ta' deb sabiex nitkellmu fuq il-limitu tal-użu ta' preferenzi kummerċali pal dawn pala mezz ta' għajnuna ta' emerġenza jew ta' għajnuna l-pajzi pal-Pakistan. Ovvjament u kol nistaw noħol u preċedent perikolus illi fejn kunu għat nisfruttaw preferenzi bħal dawn għal-fini politiċi u li forsi għandhom isiru b'mod naqri iktar oġġettiv. Grazzi ħafna Sur Moreira. Komissarju Cruz illi qed post il-Komissarju responsabbli degoħt illi ħajnaqat magħna fl-aħħar ta' dibattitu jekk jogħġbok. Grazzi, Sinjura President. Illum qegħdin niddiskutu proposta leġislattiva għal preferenzi kummerċali autonomi ta' emerġenza l Pakistan. Din il-proposta tresqet mill-Kommissjoni wara talba tal-Kunsil Ewropew wara l-arar illi laqtu l-Pakistan fis-sajf li għadda u li magħhom ġabu eh, diżastru kbir fil-pajis u għal poplu tal-Pakistan. Nirringrazzja l-rapporter u l-komitat ukoll għall appoċ u li taw l-proposta. Il-proposta tal-Kommissjoni għandalan illi tintroduċi sospensjoni laterali temporanja ta' dazzi fuq l-importazzjoni fuq 75 prodott ta' esportazzjoni mill-Pakistan. Dawn il-preferenzi kummerċali liberalizzaw xi kwart mill-importazzjoni tal-Pakistan lej l-Unjoni Ewropea u se validi għal sentejn b'estensjoni possibbli ta' sena. L-Unjoni Ewropea hija konxa il-konċessjonijiet kummerċali pal dawn speċjalment setturi sensittivi pat ti jistaw ikkallu impatt fuq l-industrija tal-Unjoni Ewropea għal daqstant aħna zgurajna li l-bilanċ jinżam bejn il-rekwiziti tal-Pakistan u l-interess tal-industrija tagħna u anka pajjiżi oħra illi jipprovdunna dan il-materjal. Qed nitkellmu fuq prodotti limitati, għamilna ceiling fuq liberazzjoni ta' punta prodotti sensittivi illi fuqhom il-preferenzi jdumu biss għal żmien qasir ukoll tlabna li WTO sabiex it-tina waiver għal regoli applikabli ta' WTO sabiex inkunu nistgħu nimplementaw il-miżuri proposti. U kif tafu, għadna qegħdin niddiskutu dil-kwistjoni anka ma' membri oħrajn ta' WTO u nittamaw li dal-waqt nilqu soluzzjoni rajna illi ħafna persuni illi tilfu da kollu li kellhom forsi daw il-memorji insejnijom ftit imma m'għandniex ninsew xi prezz kellhom iħallsu dawk kelli tilfu kollox daw l-arar kemm kien hemm bżonn għajnuna monetarja u kemm anke bżonn għajnuna ekonomika dawn il-miżuri kummerċjali Sur President m'għandhomx ikunu iżolati, mhumiex fil-fatt azzjoni iżolata jaslu anka ma' assistenza il-laħqu 480 miljon euro li l-Europa tat l pakistan Mandana kollu, misuri kummerċali eh, huma importanti għall kopru ekonomiku tal-Pakistan u għandhom ikunu parti mir-respons tagħna fuq medda medja u immedjata eh, u kol nittamaw il-Parlament Ewropew jappoġġa il-proposta. Permettu li naddissa l-ħut mill-emendi li tresqu. Musta noqt nidħol fil-dettal ta' kolla kemm huma madana kollu xtaqt nitkellem fuq l-iktar importanti. Nafu li hemm talbiet sabiex loti ta' preferenzi kommerċali jkunu kondizzjonali għal rispett ta' prinċipi fundamentali minna tal-Pakistan. Nifem itħassib li waslu għal dil konklużjoni intom konxi kussjoni ta' dritti tal-bnidem u ma' parti integrali tal-relazzjoni tagħna mal-Pakistan. Madana kollu. Bat is eh, li l-waiver hija temporanja sabiex nindirizzaw eh, situazzjoni ta' emerġenza l-Komissjoni temmen li daw il-kondizjonijiet ehm, se jkunu rispettati anka skont il-ftehim ta' kummerċali mal-Pakistan dan huwa l-aqwa post fejn indirizzaw kwistjoni pal dawn mal-Pakistan sabiex naslu għal soluzzjoni sostenibbli Dak nixtaqsam dispozizjoniet li obbligaw il-Pakistan sabiex jastjeni mill-iżżom tintroduċi jew iżid eh, dazzi li kollom effett ekwivalenti fuq restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni u esportazzjoni ta' ċertu prodotti jiena nemmen il-kondizzjonijiet bħal dawn b'serjetà kbira jimminaw loti ta' preferenzi kummerċali u jmorru kontra l-ispirtu natura u l-anta regolamentana. Aktar minn hekk ma nistawx nabbu għam pakistan u imorru kontra l obblik internazzjonali. Madana kollu kol nistaw naqblu ma l-introduzzjoni ta' mekanizmu li permetti l-impożizzjoni fuq il-limitu fuq id-dazzi għall-importazzjoni mill-Pakistan. Kwoti diretti fejn volum ta' importazzjoni ta' prodotti liberalizzati jizdit eh, iktar minn ċertu livell. Naqblu kol preferenzi għandhom jitneħew għal kull prodott illi jista' jwassal għal diffikultà kbira li produtturi tal-Unjoni Ewropea u li jkun qed jikkompetu ma wara investigazzjoni e, e missim il wkoll iridu nistgħu naqblu mekkaniżmu sabiex nistabilixxu sorveljanza fuq il-kustjoniet ta' din id-direttiva u kun hemm anke rapportar ta' sekwit. Madonna kollu, sorveljanza toħloq piżiet amministrattivi anka għalfini ta' licenzjar. Finalment ukoll hemm ukoll talbiet sabiex nillimitaw iż-żmien ta' dawn preferenzi għal sena wara li tidħol fis seħil waiver. Naħseb illi din tkun ħaġa problematika l aħħar il kummissjoni inizjalment proponiet li daħal miżuri illi jkunu li jaħdmu għal tliet snin. Kenna anka ftejn fi dan il-revidable tiegħu illi naqqas iż-żmien għal sentej bil-possibilità illi kun hemm estensjoni ta' sena. Madana kollu sabiex nilimitaw iż-żmien għal sena inaqqar il-vantaġġi fuq li ġibu maħom dal preferenzi kommerċali. Fħam l-ħar kull sforz tagħna jispiċċa jisfaxxa fi xejn. Il-kompromiss li ntlaħaq mill-Kunsil fl-10 ta' Novembru kien ibbażat fuq seba' prodotti ta' tessuti għal kwoti diretti u mhux liberalizzazzjoni sħiħa dan il-kompromess provda il-bażi għat-talba sussegwenti għal waiver ta' WTO madankollu dan mhuwiex rifless fl-emendi tal-Parlament Ewropew u pala riżultat tal-konsultazzjoni l-membri ta' WTO xaktar xikollhom iniżlu aktar prodotti fil-lista għal dak ċasam kwoti diretti dan jirrepreżenta il-massimo li l-Unjoni Ewropea tista' tagħti lil Pakistan ta' dal kondizzjoni ta' konsegwenza l-annessi għal regolament iksej kollha jirrifletti l-kontenut tal-waiver ta' WTO ġalla darba jkun ftehim f'dan dan il-WTO xtaqt ukoll eh, najdilkom il-Kommissjoni se tagħmel valutazzjoni tal-impatt ta' kull sena fuq eh, preferenzi kommerċali awtonomi li jintaw il-Pakistan. Nippreżentaw dan qudiem il-Parlament u l-Konsil u dan huwa raġuni għalfejn m'għandniex naqsu iż-żmien ta' applikazzjoni fuq dan l-istrument. So il-President iżid membri grazzi l-Parlament Ewropew għal kooperazzjoni fuq il kwistjoni sensittiva l-Kommissjoni iqrib ma' mal parlament Ewropew sabiex ikonna del proposta adottata onuru li l-Unjoni Ewropea determinata sabiex taġixxi b'mod responsabbli lejn pajjiżi li għandhom bżonn. Grazzi. Ħafna sul preda għal żewġ minuti. Kaddiskutta. Grazzi ħafna, Sur President. Jina naħseb li l-fat li qed debattu l-rapport tal-Moreira huwa importanti ħafna u l-fat li qed debattu fuq issa huwa aktar importanti. Ċaċmur. Dak li nixjaqsam l-suġġett li għanna nittrattaw jgħan nħoss li huwa importanti li dan it-test jibat messaċ ċari l-msieħba kommerċali kollha tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għandha tkun deċiża li tagħti għajnuna umanitarja ġeneruża li ġiet motija fil-bidu u tiġi komplementata b'dawn l-eċezzjonijiet biex din il-forma jkun hemm eh, tnedija sostenibbli tal-ekonomija. Il-konsulti mal WTO għandu bżonn il-żmien għax dawk il-msieħbin huma mħasbin u rridu nota taħħom. U r-riżultat ta' dan il-proċess ta' konsulta mhux ħaġa li hija ċara issa. Madana kollu kif reċentement rajna dak li huwa ċar u li aħna għandna bżonn Pakistan li jkun stabbli u li kien fi prosperita biex ma jgħax fidejn estremisti u jista' jkun interlokutur fid-ġlida kontra terrorizmu jiena nishti eh, nirringrazzja l-intra ħalli zammew f'moħħom dak li jiena eh, prezentajt. Ħan insisti fuq żewġ aspetti. L-ewwel nħoss li huwa importanti għall-Kommissjoni Fed li ħaġa li għamlet referenza li għal kummissarju Dan huwa l-bżonn li aħna ma nassoċjawsu eh, il-kondizjonijiet li korreġiruħu li eh, naqdu għom ma drittijiet tal-bniedem, specialment għak għandu xaqsab drittijiet tal-xol u dawn eh, jiġu eh, kondizjonati minn daw il-preferenzi komerċjali. Din hija ħaġa eh, essenzjali fil-ftehim li hemm bejn l-Ewropea u l-Pakistan preferenzi kummerċjali għandhom għandhom iwaslu għal rispett ta' drittijiet tal-bniet f'dan il-pajjiż. Imma valorazzjoni totali tal-impatt ta' dawn li qed jiġi propost ma saritx mill-Kummissjoni Ewropea jien naħseb li din kienet ħaġa importanti speċjalment l-effett fuq il-popolazzjoni tal-Pakistan u il-budget ta' dawn il-pajjiżi. Grazzi. Issa se nieħdu il-kellima li se jitkellmu fissem il-partiti differenti. Sur Kaspari, Sur President, situazzjoni fil-Pakistan tliet kwarti wara eh, ammont sostanzjali ta' xhur wara d dizastru il-Pakistan għandu bżonn ta' għajnuna u l-Unjoni Ewropea trid tħejji malajr kemm jista' jkun pakkett valur ta' miljuni ta' euro jrid jassigura li dan jilħaq eh, jasal l-dawn in-nies li huma fil-bżonn. U sfortunatament eh, minnaħa tal-Kummissjoni rigward l-istrumenti tal-kummerċ eh, minn barra u din semmejta kemm il-darba fil-Kumitat li dawk flue illi se jindirizzaw il-kummerċ barrani għandhom jiġu fil-kumitat u na għalfejn eh, għalfejn huwa l-kummerċ eh, barrani li se jagħti din il-kontribuzzjoni. Għanna bżon strateġija sħiħat tal-Kummissjoni għaddi għandha tiġi prezentata u għabbażi ta' din forse nkunu nistgħu nkunu aktar konvinti dan l-argument li l-kummerċ barrani għandu eh, kontribuzzjoni f'dan kollu. Jina kontent li stajna u pakket fil-kumitat illi ehm, kiseb maġġoranza ehm, u għandu numru ta' miżuri fuq meta ta' żmien qasira u naħseb li soluzzjoni illi ħriġna biha nistgħu nimxu l-qudiem mingħajr distorzjonijiet kbar iżda uh, fir-rigward ta' Bin Laden dan eliminaj ġi eliminat iżda mill-lat tal gvern Pakistani dan smajna anka l ħut mill-kollegi tiegħi fil-partit mhumiex kuntenti u ma nafux se jkun reazzjonijiet ta' WTO għal din l-inizjattiva li qed nitkellmu dwarha. U jista' jkun il-każ li għanna nerġaw nresqu dan u dim il kumitat jekk ma nigzbux l-emendi eh, ma jġux approvati, anzi, grazzi fissem il-Soċjalistu Demokraċi is-Sur Susta. Sur President, Onorevoli Membri, Signor Komissarju, aħna ma nifmux għalfejn il-maġġoranza tal-Komitat rrit assolutament jiddiskutit t kwistjoni mbagħad jitolbu eh, illi tiġi posposta kwistjoni, żewġ eh, deċiżjoni huma żbaljati u xtaqt nitkellem fuq il-kwistjoni ta' mertu. Jiena naqbel il-intervent tas Sur Moreira din id-dinja komplikata illi fija naraw traġedji kontinwi inkun qed noħol u preċedent gravi e kull emerġenza umanitarja e, tispiċċa tirrevedi e, politiko kommerċali dan il-wasta wasal għal zbilanċ, inġustizzji anka rigward tal-iktar pajjiżi fqar illi għandhom bżonn regoli bilanċati u dejjema u li jistgħu jibbenefikaw minn politika kommerċali li ma tistax tinterferixxi fil-politika li zvilup il-benefiċċji li nixtiequ nirrikonoxxu li l-Pakistan ma jivvantaġġawx minnhom il-ċittadini li batew minn l-arar sena ilu kol nafu li principalment, jekk mhux biex ngħidu esklusivament Il-settur Ewropew ta' tessu bati minn dan, ma nistax naċċettaw din id-deroga ġusta fih dan il politiku kommerċali, ma l-lum nafu il ridu nżommu f'moħna anka fatturi oħrajn fil-raġunar tagħna. Il-kol nafu li biswit solidarjetà lejn il-persuni li soffrew mill-arar fil-Pakistan raġuni oħra valida għall-għajnuna konna nsibuha fi deċiżjoni li kondaw l-impenn tal-Pakistan fil-ġrida kontra terrorizmu il-żoni mhux ċari li ħarġu dan l-aħħar fir-relazzjonijiet bejn Pakistan l qaida u Bin Laden juru kemm ma tantx nistgħu nafdaw il dal-pajjiż naħsbu li rridu nżommu f'moħħna dan kollu u anka kwistjonijiet importanti marbuta ma' drittijiet tal-bniedem affarijiet li ħarġu kollha eh, fil-wiċċ riċentement. Fisem il-liberali sur Rinaldi għal żewġ minuti u nofs. Grazie President, Signor Komissarju, Sis kollegi, xaġa mux taħdem f'dibattitu il tsef Mejju tal-2011 u li jirigwarda dizastru naturali tal sajf tal-2010. Dizastru li ħalli 12 miljon persuna mejnar dar u anka farket ħafna minn dal-pajis u kol ma naqbilx mal l-opinjoni tal grupp soċjalista anka minħabba daw l ezitazzjonijiet għadna edin naħsbu ħalli naraw li ma strumenti li jistaw nadottaw sabiex nejnu bil-fatti li Pakistan U kol għanna frustrati għalix ma nix namlu dan u kol nafu il jemżon vizjoni tal-politika kummerċali tkun iktar matura politikament u anka fuq livell umanitarju. Il-politika kummerċali għanda tkun parti integrali minn dawk l-istrumenti sabiex nejnu popli f'difikultà. Jina nirkonoxxi l-Kommissjoni għagġixiet mod effettiv billi proponiet pakketta miżuri li żgur kemm bżonn iddiskutu u li hemm bżonn ikun bilanċat biex ma nikkompromettux industrija Ewropea li ġej affettwata mill-kriżi. Kenna anka il-Kumitat u l-emendi li aħna aħna pal-arde nappoġġaw emenda 37 li tippermetti lil kumpaniji sabiex jitolbu il-klawżula eh, ta' salvagwardja u koll dan mhux żmien pożittiv għal Pakistan u hemm wis li mhumiex jerfaw ir-responsabilità hawnhekk l indja nitolbu għam sabiex jiblu l-attitudni tagħhom ma jkomplux fi dan il-WTO eh, jirrifjutaw li jikoperaw il-relazzjonijiet bejn żewġ pajjiżi ma diffiċli veru kien hemm ukoll attentat ta' Bombay u l-fat il-Pakistan ma koperaw sabiex nidentifikaw u jinqabdu min wettaq dar reat, però dil-kwistjoni tista' u koll eh, twassal sabiex il-politika bezzewċ naħat imorru tmur iktar għallar. Jemżon iktar determinazzjoni mill-Pakistan sabiex mod bilaterali fir-rapport tagħhom mal-Indja jċaraw dan il-punt. Reċentement kien hemm laqat bilaterali, però ftit ħareġ minn dan laqat forsi iż-żewġ il-Pakistan qed ikunu gburin iż U l-cricket diplomacy li tkellmu fuqhom fuq il-membri parlamentari tal-Pakistan tqajna magħhom ġematejlu sissa s-sicċa riżultati pożittivi. Sta WTO kif għamilna anka f'Ġinevra nistaqsu għal darbar sabiex ma kem jista' jkun idaħlu f'seħ mekanizmi sabiex ir-regoli ta' kummerċ internazzjonali rispondu ma kem jista' jkun bi flessibilità għall-urġenzi ta' pajizi ta' pajjiż pal Pakistan mill qot minn diżastri li eh, seħħa f'daqqa. Politika bħal din tista' tiftaħ triq ġdida fil-politika kummerċali jew tista' wkoll ma twassal għal xejn. Fissem il-konservativi sul korim għal minuta u nofs. Sur President, Komissarju, kollegi. Din kienet l-ar dizastru naturali li l qat laqtet il-Pakistan. Aħna gburi nejt li reġi xejna b'mala ħafna. Komissarju Ġorġieva kienet fuq il-post u jmina meta tqajt mal-Prim Ministru Jusagijani stajt niddiskuti miegħu ir-rispons tal-Unjoni Ewropea u l-risposta tiegħu kienet ċara rridu nħarsu lilin mis-sitwazzjoni, rridu noħorġu b'soluzzjoni oħra biex niprovdu l ajnuna Mhux biss għajnuna jew kummerċ bħala miżura għal medda ta' żmien qasira. Jina kuntent il kumitat eh, wara ħafna deliberazzjoni aċċetta eh, u naf li kien hemm ħafna xogħol, ħafna impenn li daħal biex noħorġu b'xi ħaġa li hija aċċettabbli. Iżda sfortunatament uħut mill-emendi li l-Kummissarju diġà referi tal-jom joħorġu affarijiet, joħorġu l-ispirtu mill-intenzjoni inizjali tagħna u l-mod eh, li reaġixxejn aħna. U l-livell ta' WTO eh, l-oġezzjoni ġew reġistrati għal proposti tagħna tal-UE. Fuq lat l-Indja tgħid illi din m'għandix tkun parti mill-FTA tal- Indja u l-UE jina naqbel dan u approċ tajjeb, iżda fl-istess ħin qed tistaqsi għal tnaqqis fil kummerġ dirett mill-Pakistan, hemm kontradizzjoni hawnhekk fl-approċċ. Jina nappella biex jerġgħu jikkonsidraw is-sitwazzjoni. Nemmen illi l-Kummissjoni trid tieħu l-pożizzjoni għandna l-garanzija tal-assessjar tal-impatt ta' kull sena u kolleg jina qed nisma' dak li qed tgħidu dwar tħassib tagħkom fuq is-sigurtà. Iżda qiegħed hawnhekk eh, bħala persuna li bil-kem irnexxila eh, tgħix wara l-attak ta' Bombaj u nemmen li hawnhekk is-sigurtà tal-UE eh, hija eh, medda hawnhekk u rridu nappoġġjaw dan bisih. Grazzi. Ħafna kollegi qed titkellmu fit-tul wis jekk joġobkom żommu mal-ħin. Is-sur Taylor fisem il-ħodor żewġ minuti. Grazzi ħafna sur President Nina naħseb li jina bħal oħrajn f'din il-kamra naqblu u nissimpatizzaw ma daw li sofrew eh, l-arar. Iżda meta nħares lejn il-ħeġġa politika u l-interessi eh, li hemm WTO kien qed jipprokrastina u hawnhekk qed nara rakkomandazzjonijiet illi daj dajfu l-proposti oriġinali li tresqu mill-Kummissjoni. Diġa semma eh, li eh, hemm nuqqas ta' żmien hawnhekk eh, għal preferenza ta' kummerċjali minn sentej għal sena diġa dan jipprevjeni l-Pakistan biex iżomm jew iżid il-kummerċ il, u rigward ir-rapporti annwali fuq program ta' sena rridu naraw eh, rapporti kull ehm, tliet xhur u dan iwassal għal ħafna burokrazija u din għandha tispiċa f'sena biss ġifiri għandi simpatija eh, għal dawn il-proposti Iżda naħseb irridu nerġgħu nibatuhom lejn il-kumitat, eh, għandek qed nitkellem dwar numru 43, sabiex noħorġu bi proposta li tkun tista' tipprovdi l-għajnuna li rridu nagħtu lil Pakistan. U fl-aħħar net, naħseb li dan indirizza wkoll il-bżonn biex inħarsu kif taħdem il-WTO u nittransformawha f'entità diplomatika, demokratika anzi, eh, u biex il-membri tagħha nkunu nistgħu niddependu fuqhom. Grazzi ħafna. Fissem il-gwi, Sur Scholz. Danka President. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, kollegi. Għaddit kważi sena mill-meta il-Pakistan intlaqat barar diżastrużi u aħna il-koll huma flimkien ma daw kollha li sofrew f'dan din it-traġedja. Naħseb li n-negozjati ta' WTO li ħaġa ħażina li dawn għadhom għaddejjin u dan juri illi dan il-metodu, dan it-tip ta' miżuri ta' għajnuna mhumiex adattati. Il-grupp tiegħi dejjem eh, ħeġġeġ plan B biex terġa' tingħata għajnuna biex terġa' tinbena jinbena l-pajjiż ġdid. Forsi l-Kummissjoni hawnhekk m'għandix idea ideat jew ma tafx kif tista' tiġilet kontra r-reżistenza tal-Kunsill. Għax forsi jekk mhux il-każ eh, il-WTO qed jintuża bħala mezz ieħor ta' kif nistgħu indewmu aktar is-sitwazzjoni jista' jkun il uħut mill-istati membri bħal Ġermanja qed jistaħbaw wara l-Kummissjoni illa mela għaliex il-konċessjonijiet għal ċerta materjali se jissottvalutaw l-istatus tal-GSP u pajizi mm, ġirin mal-Pakistan ma bħal Bangladesh per eżempju. Dan jista' jwassal biex Bangladesh importa eh, l-materjal mill-Pakistan un bat importom fl-UE. Allura ma nistawx nistennew l-nis jaqblu biex nejnu l-Pakistan askabitu ta' eh, uħut mill-lifqar pajizi oħra eh, tar reġjun fostom Bangladesh, allura rridu noħorġu bi preferenzi oħra. Allura naħseb li rridu nifukaw iktar fuq għajnuna diretta għal popolazzjoni ta' Pakistan u ma nimxux skont il-WTO. Illa liex inkella nitilfu l-iskop ta' dan kollu. Fissem l-IFD, is-sur Marganti għal-minuta. Signor President, onorevoli. Sur President, onorevoli membri, dan il-rapport ma stawx naċċettaw jena konxu mill-arar traġiċi li laqtu l-Pakistan is-sena li għaddit u kien tajjeb li provajna nejnu l-dal-pajis, jid-rizulta li l-Unjoni Ewropea votat daqs 9 biljun euro pajnuna, pero dal-sejm huwa ridikolu qed nolqtu s-settur ta' tessuti li huwa dominanti fil-Pakistan u li fl-Unjoni Ewropea tkisser minħabba kompetizzjoni żleali mill-pajjiżi Azjatiċi jridu noqtluh dan is-settur fl-Ewropa aħna tal-lega ma nistgħux naċċettaw dan dawn id-derogi jekk jieġu approvati mill-Parlament bat iridu jgħaddu mill-WTO u jidher illi ċertu pajjiżi fosthom l-Indja li anka semmit il-rival etern tal-Pakistan lesti jaqblu madanakollu dan biex għal kontrarju jieħdu vantaġġi minna tal-Unjoni Ewropea ma' wkoll illi lesta taċċetta dawn it-talbiet. Il-politika kommerċjali tal-Unjoni Ewropea ija suwiċida letteralment u nittama li d-dispozizjoni tiġi miċħuda għal kollox. Jadużmini jena lepto. Sur Molz għal minuta. Il majistral tal-Pakistan għal numru ammont ta' żmien ġara xi ħaġa li ma kellux jaqsam mat-terrorizmu. Dizastru naturali li kisser il-pajis u issa qed noffru preferenza kummerċjali għal Pakistan. U kif qed naraw dan il-pajis għadu qed jiżviluppa qed nagħtu aktar eh, aktar għajnuna fuq dan l-lat. Iżda fil preferenzi kummerċjali ma naħsebx li nistgħu inwaqfu terrorizmu u f'dan il-pajis eh, ta' potenza nukleari wara li l-Istati Uniti propju telfu din il-ġlieda. Eh, Il-likwidazzjoni ta' Bin Laden mm, resta numru ta' mistoqsijiet diffiċli anka jekk tmexxija tal-Pakistan kienet marfa illi Bin Laden kien preżenti fil-pajis, hemm numru ta' kwistjonijiet relatati ma' sovranità ta' dal-pajis illi eh, tresqu mill- mill-missjoni li kien hemm dan kellu jitressa eh, l-qorti minn flok ma jinqatel qudiem eh, minn dawn il-persuni. Issa eh, kelli ma separati. Sul Rangel għal-minuta. Grazzi ħafna sur President Kummissarju. L-ewwel net jiena nixtieq nifraħ l-kollega IPP Marja David li ma setax ikun preżenti magħna llum nishtiq nifraħlu fuq ix-xogħol tiegħu u naħseb il-dejjem sibna li l-appoċ għal vitmi tal-arar eh, kien imperattiv kem moralment u kem eh, solidarjament. U nappoġġaw il-mizuri kollha eh, fir rigward ta' għajnuna umanitarja tradizjonali u nemmen li aħna għanna nkomplu naħdmu biex nistabilizzaw is-sitwazzjoni dawn il-miljuni kollha ta' nies li ġew affettwati fil-Pakistan. Iżda li ma nistawx naċċettaw i li l-politika ta' kummerċ Ewropea għandha tiġi konsidrata bħala instrument ta' għajnuna umanitarja. l li din twassal għal konsegwenzi ħżina. Dan ifisser li l-Unjoni Ewropea mod partikolari f'rigward ta' pajjiżi eh, pajizi eh, ta' tan nofsinar, mod partikolari dawk eh, li għandhom x'asmu ma l-industrija ta' tessuti li għandhom u kol eh, krizi eh, finanzjarja u dan apparti fek għazin ħażin ukoll mill-lat ta' WTO. L-ikbar blok kummerċjali hawnhekk l-Unjoni Ewropea u għanna dawn l-industrija industri fil-Pakistan li jidħlu f'danna kollu li staw joħolqu zbilanċ kbir dinja situazzjoni ħażina. Allura, fir-rigward ta' sitwazzjoni hekk il-proposta f'din ir-regolazzjoni u d-diffikultà eh, ta' dawn il-negozjati intensi fejn eh, ħloqna numru ta' inizjattivi fl-aħħar ta' dana kollu sfortunatament qegħdin f'pożizzjoni fejn qed nappoġġjaw l-emenda illi twaqqaf ehm, ed dan l-abbozz ta' regolament mhuwiex nuqqas ta' solidarjetà mal-Pakistan iżda aħna nemnu illi l-għajnuna umanitarja għandha ssir b'mod adegwat. Grazie ħafna, President, Kommissarju. Dan rapport tal-Parlament kien kompless għax eh, jien jinvolvi miżuri li għandhom bżonn li WTO taqbel magħhom. U l-proposta preliminari tal-Kommissjoni li bat il-Parlament huwa differenti minn dak li nbatet Ġeniva. Aħna nħossu li bżonn li nejnu l-Pakistan u nifmu li bħala ċezzjoni nistgħu nagħtu ċerta preferenzi kummerċjali sakemm aħna nieħdu nota ta' diffikultajiet li forsi għanna l-industrija Ewropea, speċjalment it-tessuti li per eżempju fil-komunità valenzjana fi Spanja qed issofri konsekwenzi tal-kriżi, ma dan ir-rapport u wkoll nuru u naraw li l-miżuri li jistgħu jittieħdu fil-qafas tal kommerċ internazzjonali ma jistaw jiġu trattati bl-urġenza li għandhom bżonn. Aħna eh, ħaġa li għandna nitalmu għalġejjin għajnuna lill pakistan iva imma mhux tal-Kommissjoni x'breqt nota tal-effetti fuq l-Industrija Ewropea u żminijiet fuq il-prodotti sensibbli u fl-istess ħin wadda plura l-applikazzjoni ta' daw il-miżura x'ma jaqblux mat-test Eh, li impendenti li ħajġi approvat minn WTO. Aħna nħossu li mhux aċċettabbli li nżommu din il-proposta u nħossu li għandna nivutaw kontra. Grazie ħafna sa Onorevoli Ferreri għal minuta nofs. Grazie ħafna President Komissjanu. Din l-abbozz ta' regolament aħna naraw li nafusna għal darboħra nifacċaw Eżerċizzju deplorabli ta' ipokrazija naħa tal-Kommissjoni. L-ipokrazija hija li qed ġib fil-kwestjoni tal-għajnuna umanitarja ħaġa li għandha x'taqsam strettament mal-negozju u relazzjonijiet bilaterali. Qed tużaw id diżastru nazzjonali li eh, affettwa l-Pakistan biex titrattaw eh, l-interessi ta' ċerta gruppi ekonomiċi kbar f'ċerta stati eh, f'ċerta stati kbar fl-Unjoni Ewropea. L-idea llum hija li ngħinu l-Pakistan. Il-bieraħ stat kienet biex ngħinu fit-sekond eh, terrorizmu, ma l-idea hija konċessjonijiet kummerċjali li jgħinu lill-importaturi l-kbar Ewropej. Aħna dak li għandna issa huwa sforz biex biex uħor namlu t-sokkor ma daw il-salvagwardji. L-effett tal-konċessjoni ħajkun li jeffettwa forma ħażina l-industrija tal tessuti ħafna jiddependi fuq dan. Ħaġa li ġiet effettwata ġa ħażin mill-liberalizzazzjoni tal-liberalizzazzjoni tal-kummerċu hija konċentrata f'partijiet fejn faqar kbir u hemm għad kbir u dana jfisser din hija ħadd tkun ħaġa ħażina meta daw ir-raġuni għadin f'pajjiżi bħal Portugal li għandhom verament kriżi ekonomika eh, ħażina li ħa issa mħabba li l-IMF u l-Unjoni Ewropea ħa situazzjoni ħat mur għall-ar. Il-Portugal fil-parlament tagħha għaddiet riżoluzzjoni kontra daw il-konċessjonijiet kummerċjali. Aħna għandna bżonn miżuri biex niddefendu eh, it-tessuti Ewropej u l-impjiegi li hemm fiha. U m'hemm xejn bħal għax mill-Kommissjoni. Grazzi ħafna. Is-sur e Signora l-Onorevole Bizzotto. Onorevoli kollegi. Onorevoli kollegi, nu metni regolament illi taħt diskuza tal-solidarieta jaħbi tradiment tal-Europa kontra ċittadini taħħa. Ma sax naċċettaw l-Unjoni Ewropea toħloq dannu fuq dan is-settur patessuti tessuti fej pajjiżi pal-Italja Għet nitkellmu fuq settur ta' kwalità għalli li mżon nħarsu blaqwa mod mill-kompetizzjoni zlejali minn pajjiżi paċ-Ċina, Turkija, Indja, Vietnam u Pakistan fejn il-ħaddiema jiġu sfruttati u ma mhix garanzija minimi tal-drittijiet soċjali. F'dal pajjiżi ħafna intrapriżi eh, Ewropej marru u ċalu hemmhekk u kompromettew ħafna postijiet ta' xogħol fl-Ewropa. U kol, laqas nafu x'taħseb il-WTO fuq din id-dispożizzjoni sissa l-Ewropa u rrit li dejjem impenjat ruħa meta ikun hemm bżonn immorru kontra ċ-ċittadini tagħna u l-industrija ta' kwalità tagħha. Nem nittama illi fil-votazzjoni nivvotaw kontra. U kirjux Papastamkos, jadiju libta. L-onorevoli Papastamkos għal minuti. Grazie ħafna, President bla dubju li nappoġġa li natu eh, għajnuna umanitarja mill-Unjoni Ewropea kemm jista' jkun. Nija nifhem il-raġunar tal-Kommissjoni billi tipprova tagħti għajnuna forma ta' preferenzi autonomi ta' kummerċjali lil Pakistan madana kollu jew ma nistax naqbel mal-proposta tal-Kommissjoni Ewropea li skont eh, dawn il-pis ħajqa fuq żewġ industri tal-Unjoni Ewropea l-industri tat tessuta u uh, l rajtuna Jiena nixtieq ngħid li l industri tat tessuta tal-Unjoni Ewropea kellha pressjoni kbira l snin inħabba l-liberalizzazzjoni eh, fid-WTO. Jiena kont membru tal-Parlament fil-Greċja u għal erba' eh, periodi eh, U hemm li żona li kont nirrappreżenta kellha waħda mill-iżjed tassi ta' eh, rati ta' qatt l-iżjed għolja. Inħabba liberalizzazzjoni fuq l-industrija tat-tessuti. Issa dak li xaqsan bajat kien hemm ħafna investiment f'dan l-industrija eh, li qed tibda fl-Unjoni Ewropea. M'għandniex eh, nittraskuraw il-fatt li daw s-setturi fil-Pakistan jidru li huma kompetittivi ħafna. Ma fl-istess ħin il-konċessjonijiet jew preferenzi li aħna qed nitkellmu fuqhom għandu mhumiex maqudin mal-kondizzjonalità jinkar ċerta kondizzjonijiet u din tkun il-każ jekk aħna nagħtu lill-Pakistan eh, eh, status ta' GSP Plus. L-aħħar punt tiegħi hija mistoqsija. Jiena qed naħseb jekk dawn il-preferenzi ħajkunu ta' benefiċċju lil dawk eh, li jgħixu fejn kien hemm l-arar. Eh, permettu li jkolli dubji fuq dan il puntu biex in-nies ikunu jistgħu jkunu żguri li jien għandi bona volontà, suġġerimenti hija ejja nagħtu konċessjonijiet imma meta niġu għal prodotti industrijali oħra għaliex qed niffokaw konkretament fuq it-tessuti Għaliex ma nażlux aspetti oħra nkunu nistgħu ngħidu lil dawk li sofrew mill-arar fil-Pakistan u jekk nagħmlu hekk aħna niżguraw li l-preferenzi huma limitati fi żmien u għandna bżonn klawżuli ta' salvagwardja dwar eh, kif sar fl-emendi tal-IPP. L-Onorevoli Angel minuta u nofs. Grazzi ħafna President, Komissarju. Jien naħseb li kulħadd huwa konvinti nixtiequ ngħinu lill poplu tal-Pakistan Ma naħseb li l-lodda li għazah il komissjonija mhuwiex tajba għal tliet raġunijiet. L-ewwel, jien ma naħsibx li staturi li benefiċċji tal-kummerċ ħajjinu lil dawk li ġew fetwati mill-arar. Għal kontrarju, naħseb l-istaturi li l-industrija tat-tessuti fil-Pakistan hija bbażata f'partijiet oħra, f'reġuni oħra l-Pakistan u ma kellha l-ebda fed. U ġrat tkabbir dal-aħħar ma ġewx effettwati mill-arar kwalunkwe konċessjonijiet kummerċjali u benefiċi kummerċjali mhux ħajjinu lil dawk li ġew effettwati minn arar. It-tieni jiena ma naħsibx, ma nistax nimmaġina li meta wieħed jitkellem dwar pajjiż li ma tirrispettax l-standards eh, soċjali u ambientali tal-ġismi. Plus, għaliex għandhom jiġu modi dan l-status waqt li pajjiżi oħra bħal Bangladesh per eżempju li qed jippruvaw eh, jieħu dawk l-standards m'għandhomx dawn il-konċessjonijiet. Hemm xi ħaġa li qed messaġġ mhux tajjeb. It-tielet huwa li eh, ma sibx għandna xaqsa ma' solidarjetà ma' solidarjetà. Għax daw il-benefiċċju ħajaffettwaw biss ċerta setturi. Jekk aħna rridu naġixxu b'solidarjetà aħna għanna naġixxu ma' pajjiżi oħra u ma' partijiet interessi oħra u organizzaw pakket ta' għajnuna tal dawk il-vitmi tal-arar. Grazzi, l-onorevoli Zalitzka, minuti. Panie Przewodniczący, wyrazy współczucia. Prezydent. Naħseb li għanna dispjaċina dwar il-dizastru li sena, mun simpatizzaw meħu, ma jħagġa tajba l-Unjoni Ewropea eh, proftiet għajnuna eh, umanitarja medjata. Il-ġejjini tal-Pakistan huwa importanti għad-dinja u għall-Ewropa u hija pajjiż importanti fil-kuntest tal-ġlieda kontra it-terrorizmu. huwa wkoll eh, ejjun ta' migrazzjoni għall-Unjoni Ewropea. Sfortunatament sissa l-Unjoni Ewropea ma provdiex idea ċara dwar politika eh, ġdida lejn il-Pakistan. L-idea tal-daw il-preferenzi kommerċali mandom lebda għan konkret. Kommissjoni ma kienx kapaċi tiġġustifika l-użu ta' din l-istrument dan ma ġraċ waqt il-laqa li aħna kellna fil-Kumitat Inti. U din il-proposta ma tgħinx lill-vittmi tal larar u ma tgħinx lill-pajjiż biex jiżviluppa. L-Unjoni Ewropea għandha żewġ interessi ċari fir-relazzjoni tagħhom mal-Pakistan l-ewwel huwa li tiġġieled kontra terrorizmu u t-tieni li jkun hemm żvilupp ekonomiku tal-pajjiż. U dawn għandu jiġi bbażat bħal f'postijiet oħra fuq eh, stat ta' dritt. Allura, minn flok li namlu proposti bħal dawn minn għanijiet u miri ċari għanna nippreparaw offerta ċara ta' kooperazzjoni ekonomika u għajnuna ekonomika lil pajjiż li madana kollu għanda tkun eh, kondizjonati jekk il-Pakistan trix li kunem relazzjoni eqreb ma l-Unjoni Ewropea titturi kun kapaċi turi li qed tikkopera manna fil-ġlida kontra terrorizmu u li tappoġġa l-istat ta' dritt. Imbagħad ikun hemm programm ta' għajnuna Eh, komprensiva dana tkun ħaġa li tagħmel sens, mhux limitata biss għal ċerta settur tal-ekonomija. Din il-proposta ma solvix l-ebda problemi u aħsib li għandna naċċettawha. Jiena eh, nitlob il-Sinjura Ashton biex toffri pjan eh, għalġejjini kooperazzjoni ma' Pakistan. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Sul Martin għamilu ta' nofs. Grazzi ħafna, President. U Huwa tmien xhur minn mindu konsil li proponiet li jkun pakket sensibli biex tejn il-Pakistan wara l-arar eh, diżastru se kien hemm. Dispjaċin li tmien xhur għadna qed nitħattu fuqha mhux implementawa Għalix tlabna l-pakket? Hemm differenza bejn għajnuna u dak li hemm eh, dan il-kummerċ dan il-pakket ta' kummerċali. L-għajnuna hija importanti Pakistan, imma l-idea ta' dan il-pakket kummerċali u biex jagħti inċentiv lil nista' ta' biex jibnu l-fabrika u jinvestu l-industrija tat-tessut li ġew eh, mdeħħija mill-arar. U mhux veru li l-industrija ta' tessuti ma ta' fetwata eh, Iċ-ċentru ta' statuti edin barra mill-żona ta' arar, imma ħafna mill-dawk l-aspetti ta' poċ eh, kienu f'daw il-postijiet fi kienem narar. Nara kienu jkun inċentiv biex l-industrija ta' testuti ta' ġateġi mibnija mill-ġdijt bil turi li jem eh, talba għal bżonni tagħhom. Sfortunatament, il-risposta tagħna Eh, eh, ma kienieċ tajba. Jiena nappoġġa li ikonna klawsola ta' salvagwardja imma li jekk nagħmlu din għal sena hija l aħjar kważi ma nagħmlu xejn għax sena mhux ħatati il-lok għall-investiment li hemm bżonn. Jiena jiddispjaċini wkoll li l-Indja ma appoġġatniex fil-WTO. Imma nispera kif qal Sur Renaldi li l-diplomazija tal-kriket tkun tista' twassal għal soluzzjoni li l-Indja taraf li minn fuq bazi umanitarja u fl-istessin fl-interessi ta' sigurtà u importanti li wieħed joffri eh, jippermetti lil Pakistan biex toħloq impiegi u tinvesti fil-ġejni. Grazzi President. Grazzi ħafna s-sanaddu għal keċ li għaj. Għanna arba kallima, s-sinjuna Sinjura Saborska minuta. Grazzi ħafna, President, Kummissarju. Qed nara li hija kwestjoni li qed tifred id-dar eh, tagħna din il-Kamra. Madana kollu jena nishtiq najt li independentament minn dak li smajt jena naqbel mal-proposta tal-Konsil, jena membru tal-Komitat Debe u għalek jena nishtiq nisħab eh, dal-aspet, il-bżon ta' jnuna finanzjarja umanitarja matul f'dizastri bħal di eh, bħalma sar fil-Pakistan jħagġa ta' bżon, ma mhux biżejjed. Aħna aħna najnu aħjar jekk nipermettu lin-nies jgħinu li nfushom, ma hekk jiena ħadd gost bil n negozja ħan suspendu il-barriri ta' dwana. Hija mizura temporanja imma dan periodu provizjonali jipermetti li niskapulaw il-problema. U nitalmu minn da biex nkunu nafu li din l-approċ hija utli u nkun nistgħu nagħtu definizzjoni ġdida l-lajnuna tal izvilup mill-Unjoni Ewropea jekk hemm xi ħaġa jekk hemm ħaġa li hija teddida għal tessuti fl-Ewropa hija ċina mhux il-Pakistan. Onorevoli Suti għal minuta. Grazie ħafna, President. Forsi inkom rajtu li l-argumenti favur li tiġu moti l preferenzi kommerċali autonomi juru li miex il soluzzjoni ideali għal dawk il-vitmi tal-arar. U ċerta kollegi għalu li l-kummerċ mhux l-istrument eh, utli u adekwat biex wieħed jirreġixxi dal kuntest jiena naqbel li dan tip tajnuna ma jgħinux forma diretta lil dawk li kellhom eh, ġew effettwati mill-aral imma bħala effett komplementari għall-għajnuna umanitarija nistgħu ngħinu biex inkunu nistgħu eh, poġġu fi triq tajba l-ekonomija tal-Pakistan. Fl-istess ħin l-għajnuna umanitarja u l-għajnuni ta' preferenza kummerċali mhux ħaġa li qed jagħmel fl-livell internazzjonali hija għandna fl-Unjoni Meta nagħtu kun preferenza lil pajjiżi ta' żvilupp ma jagħmlux għal raġunijiet pragmatiċi u kummerċjali ma biex nuru solidarità ma' dawn il-pajjiżi. Grazzi. Grazzi ħafna nandu għall-Onorevoli Tarek għal-minuta. L-istampi li rajna s-sajf li għadda l-Pakistan jħadda t-tixfakjana. U l-Unjoni Ewropea provat eh, tagħmel miżuri ta' għajnuna biex tgħin lil dawk li ġew affettwati mill-arar l-għajnuna monetarja għandha tiġi motija minar eh, lebda eh, ribit. Imma dit-tip ta' preferenza kummerċali ħaġa politikament kontroversjali fil-kuntest tal-Pakistan fil-reġun il-prezenza ta' Osama bin Laden fil-Pakistan u rrit li l-Pakistan hija ambivalenti eh, fl approċċ tagħha lejn il eh, għal-ġida kontra l-terrorizmu. Jiena personalment nħoss li daw it-tip ta' preferenzi kommerċali jagħtu eh, premju l-gvern Pakistani ħalli ma kellhom xaġir f'dan is-sens. Bangladesh u koll hija sommettisa għall-arar u ħadbat il-konsekwenzi nħabba daw il-kompetizzjoni disleali. Li tiddependi ħafna fuq il-tessuti. Din il-miżuri ħaġa li għandha intenzjoni tajba. Eh, għandna nikkonsidraw u nirriflettu fuqha meta meta u iżomm f'moħħu dak li għadni kemm f'dan il dikjerazzjoni qasira. Naddu issa għall u Obima jara minuta. Danke, Herr Präsident. Herr Kommissar. Grazie, Herr Präsident, eh, Kommissarju Dan l-abbozz u attakk fuq l-industrija ta' tessuti Ewropea. Imma ah, ejja nħarsu lej l-aspett umanitarju. ta' tariffi għandhom jiġu relatati ma' dritti ta' bini qed nitkellem dwar il-minoranza eh, nisranija. Em, liġi eh, ta' daw liberament verament eh, orribli jekk teħel kontra Muhammed għandek il-pina kapitali. Din ħat li nsibu fis-soċjetà mill-Università eh, Internazzjonali l-idea li wieħed jista' juża l-kummerċ biex jiġilet kontra l radikalizzazzjoni u żżid id dritti tal-bini hija ħaġa li manda l-ebda bażi jiena ħoss li għandna bżon nżommu f'moħħna id-drittijiet fundamentali u kol. Grazzi. Il-President jgħid ġin lil ġin li ma kellix ismek għawek minuta, għan permetti l minuta. L-Onorevole Endem. Grazie ħafna, President. Nitkellem bħala President ta' delegazzjoni tkopri l-Pakistan, ma' nixtieq ngħid li aħna verament eh, smajna eh, eh, li għad verament bla sens eh, għet jgħatu opinjonijiet ma l-opposta dak li għajdu l-moment jgħidu. Ma t-kellimna fuq dan eh, il-kwestjoni fil-modi f'din il-Kamra, eh, komissjoni għazinna li dawn il-kwestjoni ġew valutati biex imorrux kontra l-esportazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Din ħaġa li bidlet, aħna għalunna għalix il tessuti għal-Pakistan, għax il-Pakistan it-tesporta ħafna tessuti, ma t-istax t pretenda li jivventaw xaħġa 50 xur. Aħna wkoll kena dubju dwar l-effetti dan jista' jkollha eh, jekk għallu x'aqsam ma' żoni fejn l hemm darar aħna qajjimna dal-punt fil-Pakistan ta' konna hemmhekk u smajna direttament minn membri tal-Parlament hemmhekk li qalu li tkun ikun ta' beneficju għall-industrija fil-territorji eh, tagħhom. Jiena naħseb li għandna nirrifletti fuq il-messaġġ li aħna nibatu jekk ma nappoġġawx il mizura Grazzi. Issa fissem il-Kommissjoni il-Kommissarju de Gucht. Thank you. Uh... Grazzi, President. Għabel kollox nishtiq niskuta ruħi ma konċ għabel fil-bidu tal-dibattitu. Sfortunatament, għadni kem wasalt minn Brussel blajru. U intkom lider għagġiltu ħafna l-lum, imma r-rizultat kien li jena wasalt tikka tart. Issa, Jekk ħadd nota ta' dak kollu li ntqal. that have been made in this uh, report and I would simply like to Jiena nixtieq ngħid nisħaq fuq żewġ punti. Għan nitkellmu dwar FDA hawnhekk. ħafna mill-intervenzjonijiet uh, bdew minn il-bażi li b'xi mod joħra din hija FTA. Eh, li għandu xtaqsam bil-tip ta' elementi li jmorru ma' free trade agreement, ġifri li kondizjoni l eh, sostenibilità, ma' konsiderawiex għawek, għaxin ħagġa li hija mizura li hija eh, limitata bi żmien. It-tieni aħna xed qed fil GSP laqas hija ħaġa li trattaw fil-ġejjini u pradu jkun hemm dibattitu biex naraw li ma pajjiżi jistgħu jiġu inklużi u dawk le. Din hija proposta eh, li saret minn kommissjoni Ewropea mm, bħala risposta għall arar massif li kien hemm fil-Pakistan eh, limitata għal sentej li forsi tista' nkomplu għal sena oħra jien nixtieq ngħid l darba oħra l-elementa li wieħed jirlimita għal sena biss frankament nħoss li ma tantx jagħmel sens kważi aħjar li tivvotaw kontra tiegħha. Għaliex aħna ma wasalniex għal elu fuq dan? Ilu sena minn mindu sar l-arar. U raġuni hija li aħna eh, batna il-waiver, WTO, U fil-WTO aħna problemi, għanna problemi ċara ma' ġirin ta' Pakistan memx għaffej nsemmi smijiet u t-provaw nsibu soluzzjoni kon mixin fil-pass fil-triq tajba u naraw fil-ġimat li ġejjin dwar xinu l-impatt dwar dak li sar fil-Pakistan reċentement. Aħna għadin fidejn il-WTO jekk aħna jabditun xwejver le jħagġa din jħagġa li tista' notjenu biss jekk ikun unanimita, ma nistawx nobligaw lill-WTO jgħamu xi ħaġa li ma jridux Kull ma nistaw namlu huwa nippruvaw namlu l-almutana u nippruvaw nottenuha. Dak nixtieq ngħid ukoll Huwa li mhux qed nitkellem issa dwar bħala bħal qal kellim qabel dwar dmuħ eh, eh, ta' kukudrill imma mhux ħaġa tiddependi fuqi. Jiena nixtieq ngħid b'forma neutrali li dak li ntqal illum mhux neċessarjament konsistenti ma' dak li ntqal fil-modi. Eh, mhux inħabba modija ta' żmien, li aħna u ma wasalniex il-waiver li eh, ma jfissirx li l-argument biddel. minn bidu krem dibattitu dwar jekk eh, dina hija ħaġa li tkun favur dawk li ġew effettwata mit-tararija mill-arar eh, hija parzjalment hija hekk għandu jkun hemm għajnuna umanitarja għadna dam il-bidu dan saret sa 480 miljon euro u l argumenti ma tbidlux Issa ma nistax nara li b'daqqa waħda għandna naqilbu għal direzzjoni oħra. Ħadna nota tal-problemi li jistgħu jinqalgħu fil-tessuti eh, Ewropej u l-bioetanol hemm eh, klawżola ta' salvagwardja li naħseb li hija adekwata li hija biżejjed biex wieħed imur kontra problemi li jistgħu jinqalgħu. Allura naħseb jien l stampeja ċara, eh, se jiddependi kum mhux favur jew kontra l ta' taqbel maħħa u mill-lat tal svilupp ekonomiku tal-Pakistan u mill-perspettiva tal-kwestjoni ta' sigurta li bla dubju huma relatati mal-Pakistan naħseb li tkun ikun żbal kbir min naħa tal-Parlament Ewropew li ma taċċettax responsabilta u tifavura. Tivvota favur, grazie. Ευχαριστώ πολύ. Moreira. Grazzi, Sur President, merħba fostna Komissarju de Gucht, għal kem kem xejn nift mu raġuniti għak. Madan kollu xorta fadal zmin sabiex bizet ħin sabiex intukom kompozizjoni finali. jiena rapporter accidentali. U xtaqt namel żewġ kummenti l ewwel il id-dibattitu wera illi hemm ħafna firda mużbirx fil kommittat dwar dan ir-rapport u wkoll il-proposti tal-Kummissjoni Min-naħa tal-komitat naħsbu li uħut mill-proposti mumiex konvinċenti. Zewċ kummenti tal-axħar. Imma fejt ma tistax takkuża komissjoni kumtad bijom illi ipprovajna nweħlu kollox għalkemm hemm jemżon waiver mid-WTO u fil-fatt qed nitkellmu fuq xi ħaġa illi tista' tkun inutli minħabba nuqqas ta' waiver, ma dana kollha minna kull sforz sabiex immexxu l-affarijiet il-qoddim u wkoll ikkonsidrajna tibdil kollu li ġej mill-Kummissjoni. Jekk il-Kummissjoni għandha monopolju fuq l-inizjattiva, ires qed il-proposti ta' imma mbagħad ġara darba t-prezenta ta' waiver u mid-dabli tiegħu dan ma kienx konformi ma da' kressa il-kressa komissjoni u d il-Parlament. Il-Konsell la darba ħarġu bi proposta li tvarja mill-proposta inizjali tal-Kummissjoni. Il-Komitat tagħna fl-ebda stadju ma dawwar daw diskrepanzi f'ostaklu anka fid-dawl tal-vot aħħari u fil-fatt inkludejna it-tibdil kollu illi ġi minn naħa tal-Kummissjoni l-Kunsill. Grazzi ħafna kollegi. Bekk wasanna fit-tmim id-dibattitu tagħna nivvotaw għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tal-lum hija l-mistoqsija orali lill-Kummissjoni